El señor presidente. El presidente. Buenos días, amigas. L-ewwel l-odwa tajba, sinjuri, ħbib, ħaniftu s-sessjoni ta' dal-għodu u l-ewwel punt li għandna fuq L-agenda huwa il-rapport tal-kollega Stana Sur Kalfin fuq loti ta' garanzija tal-Bank Ewropew għall-Investiment kontra telf, mis-self u garanziji għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Immedjatament naddu għal Sur Kalfin li huwa ir-rapporter. Sur Kalfin fil li għandek erba' minuti biex titkellem għambat għandek sitta propjament imma t-nejn zommon biex tala id-diskussjoni fl-axħar. Pero jak t-tkellem sitt minuti, issa tista pero mbat ma jkollok xans t-tkellem fl-axħar. Mela aħjar erba minuti. Grazzi, Sir President. Mr. President. President, Signori, Aziz kollegi, il-mandat attuali għal-Banka Europa tal-Investiment eh, għal dawn il-proġetti barra mill-Europa, eh, Unjoni Europea, eh, jiskadi wara Ottubru u għalhekk